dan l-aħħar. Issa, għannom tal-Kunsill nati il-mikrofonu lill-Onorevoli Schmidt. President, Signori, Onorevoli Membri tal-Parlament, il-ġimma 26 ta' ġunju kienet ġurnata kera ħafna immarkata minn bosta attentati terroristiċi din id-darba tlet pajjiżi intlaqtu kważi fl-istess moment Franza, il-Kuwait u it-Tunizija. Dawn eh, l-attakki għal darbohra fakruna il-natura kera ta' terrorizmu b'mod partikolari ta' dawk li uħom. It-tweġiba tagħna għandha tkun soda u solidari Fis-26 ta' Ġunju l-Kunsill Ewropew qal mod ċar li hemm bżonn li nsaħħu l-azzjoni tagħna kontra dawn it-teddidiet terroristiċi. Il-ġlieda kontra t terrorizmu għas soċjetajiet miftuħin u demokratiċi tagħna hija waħda mill-ikbar sfidi illi għandna qudiemna. U għal daqstant għandha tkun priorità il-presidenza tagħna se tagħmel priorità minna din il-ħaġa, aħna se nkomplu nibnu fuq ix-xogħol li għamlu presidenti ta' qabilna inqisu aspetti interni kif ukoll esterni tas-sigurtà il-presidenza tal-Lussemburgu se tagħmel ħilitha biex tiżgura li l-Unjoni Ewropea tadotta approċċ koerenti fil-ġlieda kontra t terrorizmu approach li jinkludi aspetti interni kif ukoll aspetti, eh, aspetti esterni ta' sigurtà kooperazzjoni solida u produttiva li tinħolloq bejn l-Istati membri u l-Kommissjoni Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Koordinatur tal-Unjoni Ewropea. Aħna għanna strumenti bħal l-Europol, l-Eurojust, Frontex u Sepol hemm bżonn illi lil dawn l-istrumenti nagħtuhom il-mezzi u r-riżorsi li għandhom bżonn pala tweġiba għall-attentati li steħħu f'Pariġi f'Jannar, il-President u l-Kap tal-Gvern adottaw fit-12 ta' frar dikjarazzjoni bbażata fuq tliet pilastri. Jassiguraw il-sigurtà ta' ċittadini, jevitaw ir-radikalizzazzjoni u jħarsu il-valuri u wkoll jikkooperaw ma' l-imsieħba fuq livell internazzjonali. Il-koordinaturi tal- l-Unjoni Ewropea ġlida kontra terrorizmu prezentat l konsill u l-Konsill Ewropew rapport komplut fuq l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri. It-28 ta' April il-Kummissjoni Ewropea adottat il-Programm Ewropew dwar is-sigurtà il-biraħ diskutejnieħ il-ċlieda kontra t terrorizmu hija waħda mill-ola prioritajiet li hemm fih u l-ċlieda kontra l-elementi internazzjonali ta' terrorizmu sħaqna fuqhom u aħna rridu natu l-istess attenzjoni fuq livell tagħna kif qed tingħata fuq livell internazzjonali. Il-Kunsil tal-Affarijiet Barranin fid-9 ta' frar adotta l-konklużjonijiet fuq il-ċlieda kontra terrorizmu sabiex propju tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, tal-Vant eh, viċin, il-Turkija u l-Balkani ċerti proġetti ta' tisħiħ tal-kapacitajiet tal-ġlida kontra terrorizmu u kol ġew approvati il-workshops fuq dawn is suġġetti diġa saru fil-Libanu u fit-Turkija. Il-koordinatur tal-Unjoni Ewropea għal ġlida kontra terrorizmu mar it-Tunizija u mexxa eh, missjoni li waraja il rappreżentant Oli proponiet li prim Ministru ta' Tunezija sensiela ta' miżuri ta' poċ. Fl-ħarnet Task Force bir-responsabilta li tagħmel komunikazzjoni strateġika inħolqot din għanda tfassal strateġija ta' tajjim ta' koscienza u ta' komunikazzjoni indirizzata lejn id-dinja qarbija. Aħna rridu u kol b'mod attiv naħdmu biex ikun hemm kooperazzjoni mal-ġnus Mauda, NATO, il-Kunsil tal-Ewropa u organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn u anki kooperazzjoni bilaterali mal-imsieħba prinċipali bħal pereżempju l-Istati Uniti. Is-16 ta' Ġunju li għadda l-Ministri tal-Affarijiet Interni ikkonkludew li kienu nkisbu proġett eh, progressi tangibli aħna rridu niġġieldu kontra radikalizzazzjoni fil-pajjiżi tagħna u anki fil-pajjiżi msieħba tagħna u dawk ċentrali. Kif inhu possibbli li żgħażagħ f'pajjiżna li talmu u studjaw fl-iskejjel tagħna jinġibdu minn dawn in-networks terroristiċi li qegħdin jipritkaw il-vjolenza. Hemmhekk hemm ħafna xogħol xi jsir u dana fuq bosta livelli l-edukazzjoni, l-integrazzjoni, il-valuri tana u għal dan il-lan iċ-ċentru ta' eccellenza msejjaħ Network Ewropew għal sensibilizzazzjoni da' radikalizzazzjoni se jinħoloq Miżuri oħrajn ukoll iridu jittieħdu bħal pereżempju it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-qafas ta' Schengen, id-dokumenti u l-persuni iridu jiġu ikkontrollati b'mod iktar sistematiku fil-databases rilevanti għabbażi ta' approċ e, bbażat fuq l-evalwazzjoni ta' riskju. Approċ li ġi finalizzat fil-15 ta' ġunju wissa se jiġi implementat il-manwal prattiku ta' Schengen ġi ukoll eh, maħluq unità li trid tagħti eh, informazzjoni dwar kontenut dubjuż fuq l-internet inħolqot ukoll fiħdan l-Europol sabiex aħna ikonna iktar eh, akkomunament ta' rizorsi tagħna il-għan huwa li aħna innaqsu il-livell u l-impatt tal-propaganda terroristika u l-propaganda estremista u violenti fuq l-internet fir rispett sħiħ ovvjament ta' drittijiet fondamentali. Il-Kunsill irrit illi malakem jista' jkun jieħu deċiżjoni ta' firma għannom tal-Unjoni Ewropea tal-Protokoll Addizzjonali għall konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa fuq il-prevenzjoni ta' terrorizmu li se jgħid li jkun rajat illi eh, wieħed imur jiġġielet eh, mat-terroristi. Umbat, f'dawk il-pajjiżi fejn hemm teddida qawwija ta' terrorizmu aħna rridu nejnuhom il dawn il-pajjiżi biex jiġġieldu kemm il-kawżi soċjali tal-terrorizmu bħal qatt fost iż-żgħażagħ li għajjem ħafna frustrazzjoni fost iż-żgħażagħ u li għalhekk isir propju art għammela fejn dawn il-terroristiċi jistaw jirreklutaw iż-żgħażagħ. Il-Presidenza tal-Lussemburgu se taħdem mod attiv Aħna il-ġimma id-dieħla se niproponu inizjattiva ġdida ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-Maghreb dwar l-impiegi fost għazzazax u t-taħriġ professjonali ta' zaza għaliex aħna naħseb irridu nindirizzaw dil problema propju mill-qalba tagħha biex iż-żazax ma jiġux it-tentati minn din l-avventura terroristika kemm fis-Sirja jew anke f'pajjiżhom stess, sinjuri, issa jiena nixtieq niġi lura għal kwistjoni ta' radikalizzazzjoni. Dan il-fenomeni qed jinfirex b'mod maġel u l-mod li ħassibna ħafna żgħażagħ qed eh, jirradikalizzaw ruħhom fuq perjodu ta' xarejn jew inqas aħna fit-19 u l-20 ta' Ottubru li ġej son organizzaw konferenza fuq l-inserzjoni mill-ġdid u radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet li ħafna drabi ħejju l-dawn iż-żazax biex isiru terroristiċi dan il-trattament li rridu nirriservaw għal ġellieda barranin li jiġu lura fis soċjetajiet tagħna din ukoll hija problema li aħna rridu nindirizzawa. Il-Kummissarju ukoll eh, għamlet riorientament tal finanzjament sabiex ninkludu l-ġlieda kontra terrorizmu fil-programm ta' finanzjament għal-ġustizja. Aħna rridu nsaħħu il-mezzi biex niġildu kontra l-użu mit-terroristi ta' l-internet u ta' netwerk soċjali biex ixxerdu il-propaganda ta' mibeda tagħhom u jagħmlu propaganda u jirreklutaw iż-żaza. Aħna rridu nxerdu messaġġ biex niġġieldu kontra din il-propaganda terrorista u nnedu kampanje li kunu immirati sew organizzati u kol fostom fil-medja aħna rridu naħdmu iktar fuq il-ġbir ta' armi ta' nar li edin fl-idejn u rridu namlu sforzi akbar dwar fuq skambju ta' informazzjoni għada waqt il-laqa informali tal-Ministru tal-Ġustizja u Affarijiet Interni fil-Lussemburgu aħna rridu insaħħu l-skambju ta' informazzjoni bejn is-servizzi ta' informazzjoni u l-Pulizija Signuri onorevoli membri, kif jiena tilkom il bira l-implementazzjoni tal-istrateġija ta' sigurtà interna imġedda l-2015-2020 hija priorità għal presidenza tagħna u din tista' tkun strument attiv ħafna u utli ħafna fil-ġlieda kontra terrorizmu. Għanna naġixxu b'determinazzjoni niġġieldu kontra l-eruq ta' dan il-flagell imma ejjew ma naqawx fin-nasba illi din ħejju għalina daw il-terroristiċi kontra il-popolazzjonijiet tagħna u l-istati tagħna ġifiri id-dajfu s-sistemi demokratiċi tagħna u l-valuri. Il-demokrazija tagħna huma dejjem iktar eh, b'saħħithom meta aħna dejjem inkomplu nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem għaliex dan għandu jkun propju prinċipju li aħna nsegwu f'kull ħin. Grazzi. Merci beaucoup. Uh, on behalf of European Commission, Grazie Grazzi għal-Kommissjoni issa il-Kommissarju Dimitris Avramopoulos. Grazzi ħafna, Sur President, onorevoli membri tal-Parlament. Dawk l-attakki faħxin illi saru fil-26 ta' ġunju fi Franza, fit tunizija u fil-Kuwait, kif ukoll fil-Somalia, juru għal darboħra il-brutalità u l-ħruxija ta' terroristi. L-ewwel Nixtieq għannom tal-Kommissjoni nesprimi s-soba tana mal-familji ta' dawn il-vitmi u nesprimi l-appoċ tana lejom u lejn il-pajjiżi il-milqutin minn dawn l-attakki. Jiena nixtieq nikkondanna dawn l-atti terroristiċi bl-aktar klim qawwi u najt illi aħna determinati li b'mod kollettiv nindirizzaw din it-teddida. Aħna rridu niprovdu sigurtà għaċ-ċittadini tagħna dejjem imma fir-rispett tal-valuri tagħna. Għalhekk iva, it-teddidiet qegħdin jinbidlu ta' kuljum u n-numru ta' vitmi tal-attakki ta', ta din is-sena ifakruna f'din ir-realtà. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin fuq livell tal-autoritajiet nazzjonali kompetenti. L-informazzjoni disponibli illi għanna turi li l-atroċitajiet illi seħħew sen kentin fella lavjev Sus u f'Kuwait għandhom it-timbru tal-dik l-ideologija kera ta' l-intolleranza. Il-għan huwa illi i werbru. Huwa rilevanti u koll li ninnotaw li il-terroristi għedin jiffokaw fuq dak li aħna sejħulhom soft targets pal per eżempju per eh, eżempju postijiet ta' kult u anki postijiet fejn in-nies ikunu qegħdin iqattaw il-btala tagħhom. Onorevoli membri bħalma tafu l-Kummissjoni ila taħdem id fit mal-Istati membri sabiex nidentifikaw oqsma fejn l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel differenza fil-ġlieda kontra terrorizmu u radikalizzazzjoni. Aħna ilna naħdmu mal-Istati membri biex insaħħu l-kapacità tagħna biex nindirizzaw dan it-teddit. F'April il-Kummissjoni ippreżentat l-Aġenda Ewropea dwar is-sigurtà. L-Aġenda tagħti priorità kbira lit-terrorizmu għal dawk li huma prioritajiet għal futur u tinkludi kunċett ta' sigurtà li jinkludi l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. L-agenda tipproponi sensiela ta' azzjonijiet biex niġġieldu kontra t-teddida ta' terrorizmu. Aħna bdejna naħdmu sfiq fuq l-implementazzjoni tagħhom. Issa, ħalli nifoka ftit fuq ix-xogħol illi għaddej bħalissa li huwa ta' importanza kemm politika kif ukoll pratika. L-ewwel net. Il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni għada essenzjali. Ir-radikalizzazzjoni anzi il-Radicalization Awareness Center of Excellence illi se jitnieda f'Settembru se jieħu fidejh ix-xogħol li diġà imbeda jiena inqies ix-xogħol ta' RAN fuq livell Ewropew bħala xogħol kruċjali. It-tieni net minn l-ewwel ta' Lulju l-Internet Referral Unit twaqfet fiħdan l-Europol. Din se tkun operattiva bisħieħ minn hawn u 12 xahar ieħor. il-missjoni ta' din l-unità u li t-identifika materjal terroristiku b'lingwi differenti u li dan mbagħad tiżgura li dana jitneħħa malar kemm jista' jkun. Għalhekk sa tmiem din is-sena il-Kummissjoni b'mod formali se tniedi forum fuq livell tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-industrija tal-Internet. Dana sabiex aħna nkunu nistgħu naraw kif nistgħu innaqsu l-aċċessibilità ta' materjal terroristiku li jinsab online u niġġieldu kontra il-propaganda terroristika fuq l-internet u permezz tal-medja soċjali. L-ewwel workshop taħt il-forum se jsir nar l-24 ta' Lulju fil-preżenza ta' esperti mill-industrija u tal-komunitajiet tal-infurzar tal-liġi. Ir-Rabanet il-protezzjoni tal-frontieri esterni u koll hija kruċjali u biex nejnu l-istati membri biex jamlu checks mirati u imsaħħa fuq il-frontieri tagħhom, aħna f'kooperazzjoni mal-istati membri iffinalizzajna sensiela ta' eh, indikaturi komuni ta' riskju. L-Europol u l-Frontex edin jgħinu l-istati membri fl-implementazzjoni tagħhom u għadna kif irrevedejna il-manwal għal gwardjani tal-frontieri fil afas tal-strategija ta' dwana għaddej xol biex insaħħu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn id-dwana u l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex u koll eh, nindunaw u naqbdu movimenti sospettużi ta' merkanzija. 5 aħna rridu inwaqfu il-fluss ta' finanzjament lejn it-terroristiċi permezz ta' Financial Intelligence Units. Irrid ngħidilkom illi id-direttiva kontra l-ħassil tal-flus ittejjeb il-mekkanizmi li għanna biex nindirizzaw il-problema tal-finanzjament lit terroristi Kif hemm miktub fl-Aġenda Ewropea dwar is-sigurtà, għanna bżonn u koll inħarsu aħjar li ċittadini tagħna u l-infrastruttura kritika tagħna mit-teddida ta' terroristi. Dana jinkludi uh, odot prattiċi bħal per eżempju materjal ta' gwida li faslu s servizzi tiegħi fuq il-protezzjoni ta' dawn l ekim sejħa soft targets. Aħna qegħdin bħalissa naġġornaw il-programm Ewropew għal protezzjoni tal-infrastruttura kritika li sejjejn biex aħna nilqaw kontra attakki fuqhom biex insaħħu il-stat ta' tajjija tagħna u anki biex iħaffef it-tweġiba tagħna f'każ li jiġri xi ħaġa. Peress li l-avjazzjoni ċivili għada xorta waħda mill-miri li preferu terroristi, l-Kommissjoni għada edha taħdem biex tkompli s-saxħax is-sigurta f'din l-industrija. Et jiġi nfassal u sviluppat proċess mal-istati membri biex nevalwaw ir-riskju mid-żoni ta' konflitt u biex jinħarġu rakkomandazzjonijiet l linji tal-ajru kif ukoll il-pubbliku. 8. ħanajt xi ħaġa issa dwar l-EU PNR li hija element essenzjali tal-aġenda tas-sigurtà tagħna. Jiena nixtieq nesprimi il- ringrazzjament tiegħi lill-Parlament tal-isforzi li għamiltu sabiex temmejtu l leġislazzjoni għall-Unjoni Ewropea fuq il-PNR u jiena fiduċus illi nistaw inkomplu naħdmu fl-imkien b'mod kostruttiv sabiex il-koleġislaturi ikunu jistaw jaqblu fuq test illi jirrispetta l-ola standards ta' protezzjoni ta' data imma fl-istess ħin ikun effettiv. Disa. L-attakki reċenti u rew il-bżon illi kunem koordinazzjoni internazzjonali aħjar u anke koordinazzjoni l-attak fit tunezija kien brutali għalix eh, laqat ukoll settur illi minnu teħx it-Tunezija kien attakk fuq l-industrija ta' turizmu ta' Tunezija u relazzjonijiet illi Tunezija ila tgawdi minnhom flimkien mal-Ewropa. Aħna għanna nappoġġaw lill-imsieħba tagħna Tunezini u nurruhom solidarjetà. Jekk ikun hemm iktar sigurtà, hemmhekk ikun hemm aktar sigurtà fit-territorju tagħna. Wara l-attakk li seħħ fil-Mużew ta' Bardo, Jiena mort Tunis u diskutejt mal-kontropartijiet tiegħi dwar kif l-Unjoni Ewropea tista' tagħtihom appoġġ. Irridu naħdmu flimkien biex nindirizzaw il-kawżi ta' radikalizzazzjoni, irridu nindunaw bil-movimenti ta' terroristi u anki insaħħu l-kapacitajiet u il-ħiliet tagħna fil-ġlida kontra terrorizmu Onorevoli membri, aħna f'dawn l-aħħar sitt xhur ħdimna ħafna u għamilna ħafna progress bosta oqsma differenti, imma xorta waħda l-attakki reċenti ifakruna illi għad baqa ħafna xisir. Dana irridu namlu għannom tal-vitmi, għanna namluħ għannom tal ċittadini tagħna u tal-imsieħba tagħna għalhekk ejjew inkomplu b'determinazzjoni, brieda qawwija dawn l-isforzi komuni tagħna kontra it-terrorizmu u radikalizzazzjoni. Grazzi tal-attenzjoni. Fħaristo, Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Issa wasal il-waqt li nisimaw l-rappresentanti tal-gruppi politiċi l-ewwel fisem il-PPE Is-Sinjura Monika Holmaja. Jek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President, nsellem li l ukoll Sur Kommissarju, eżis kollegi. Dan l-aħħar aħna rajna li kien hemm attakki terroristiċi verament orribli u rew illi fil-fatt aħna vulnerabbli, is-soċjetajiet tagħna kienu vera vulnerabbli u rew illi fil- viċinat tagħna fil-Vat Nofsani fil-kontinent Afrikan qatt ma kien hemm daqshekk nuqqas ta' paċi daqshekk attakki orribli u brutali bħal manna għandna l-lum il-ġurnata. Aħna minna nafu illi fil-fatt nimsiħba l-estri illi jaħdmu manna iżda fl-istess ħin l eh, lesti li jġirdu kontra il-terroristi. Jina etniħu gost ħafna bit-tentattiv li semma il-sur kommissarju u li l-prezidenza ħadet ċertu pozizjonijiet u etniħu bissarjeta ħafna il-sujġet ta' sigurta u li rridu naraw li nkunu verament koerenti u dan ifisser ukoll li rridu n-implementaw ċertu miżuri. Aħna nafu li hemm ċertu miżuri li huma verament meħtieġa ħalli noffru protezzjoni lill ċittadini tagħna u dinja parti importanti ħafna mill-istrument il-ġdid, il-sistema tal-PNR, illi għanda tkun effettiva tkun implementata kuf suppost ħalli fuq livell transkonfinali, fuq livell Ewropew u anka b'kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, din tkun tista' tkun sistema taħdem tajjeb. U sabiex naslu semmek aħna għandna bżonn illi konna garanzija u ħarsin aħjar tal-frontieri esterni tagħna fis sissin irridu narfu li huwa diffiċli li aħna nidentifikaw il- il-punti illi forsi ħames snin ilu eh, aħna edna ara dawn huma affarijiet ta' suspett jew nies anke li aħna kellna suspett fihom, ġifieri huwa diffiċli li aħna insegu dawn in-nies u f'daqqa waħda ma naqogħdux attenti għal dawn in-nies li naħsbu li huma ħbib tagħna u f'daqqa waħda jistgħu jkunu l-għadu. Jiena naħseb li networks ta' radikalizzazzjoni rridu naqirduhom kemm jista' jkun malajr naħseb li xi ħaġa ewlenija illi radikalizzazzjoni u l-possibilità illi qegħdin jieħdu eh, favur furjom dawn terroristi irridu naraw kif ħana irdu n-networks tagħhom permezz tal-istat ta' dritt u naraw li kunem hemm rispett ta' leġizlazzjoni. Grazzi ħafna sa fissem il-Grupp Soċjalist Demokratiku għanna lil Tanja Fajon għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, l-attakki terroristiċi werru lill-Ewropa u naturalment aħna nikkundannawhom. Aħna rridu dejjem nieħdu azzjoni kontra l-mibeda u kontra il-vjolenza u nużaw il-valuri komuni tagħna ġifieri l ħelsin it-tolleranza. Is-Soċjalisti Demokratiċi ma jaħsbux li eh, hemm bżonn biss li nżidu l-miżur ta' sigurtà, issa anke rridu narfu l-valuri soċjali tagħna u rridu nindirizzaw l-eruq ta' dan ta' terrorizmu fil-pajjiżi terzi illi huma illi huma fil-faqar jinsabu fil-faqar fil-ħafna inġustizzja soċjali. it terroristi u l-estremisti edin jibnu n-networks tagħhom fejn hemm nuqqas ta' fiduċja fil-valuri komuni. Din mhijiex ġlida tal-reliġjon eh, musulmana kontra il-punent, iżda l-eru edin eh, f'band oħra hemm bżonn li jkun iktar programmi ta' integrazzjoni, hemm bżonn li jkun hemm iktar ftehim bejn stati differenti, pajjiżi terzi u reliġjonijiet differenti. Sistema tal-PNR tista' tkun waħed mill-miżuri li waħda mill-miżuri li verament aħna nistgħu nużaw sabiex nejn nejnu lil nafusna sna ma nistgħux laqqas nittrattaw kull passiġġier tal-ajru bħala eh, terrorist potenzjalment. Jiena konvinta żis kollegi illi aħna għanna lodda meħtieġa sabiex nġil kontra radikalizzazzjoni u l-estremizmu. E, importanti li naraw li kunem ħelsin tal-espressjoni u miżuri ta' sigurta dawn affarijiet li għanna jinnaxxinna nużaw sabiex nirpu kontra l-mibeda u l-violenza. Grazzi ħafna sa' Sur Tano, kamil ta' nofs. Grazzi ħafna, Sur President. E, l-attakki fil-Kuwait, fil-Bajja, fil-Tunezija, fil kuwait fil bajja fil tunezija fil bajja tunezija u fi Franza daw ma tantx hemm rabta eh, konkreta bejnietom iżda żgur li minħabba li ġraw kollha fis-26 ta' Ġunju kollha ħajbqgħu jiftakru bħala marbutin ma' xulxin. Kien hemm eh, attakk eh, minnhom fil-fatt li kien marbut ma' l-ISIS. Aħna din naraw li l-ISIS qed isiru iktar stabiliti u parti mill-mappa tal-Vant Nofsani. Fl-istess ġurnata aħna konna qegħdin niċċelebraw il nazin ta' Sur Kobani U aħna qegħdin naraw li fil-fatt kien hemm ħafna attakki fuq nies li fosthom kien hemm ħafna tfal. L-Istat izlamiku fil-fatt kien jgħat um, joħloq kalamita ġdida għal dan it-tip ta' attakki. Aħna rridu nippruvaw nitalmu mill-passat mill-mudell al qaeda u l-attakki terroristiċi li kienu jagħmlu huma iżda l-ISIS issa qegħdin joffru Eh, model ta' kultura ta' til differenti illi fil-fatt huma lesti illi jindirizzaw l-minoritajiet u l-ċertu reliġjonijiet u iktar jattakaw lil dawn in-nies partikolari mill-istat. Aħna minn in-naħa tal-Unjoni Ewropea rridu nagħmlu iktar sabiex aħna noqogħdu attenti min-naħa tas soċitajiet tagħna u nagħmlu minn kollox sabiex nevitaw radikalizzazzjoni. fl istessin rridu jkollna miżuri ta' sigurtà nazzjonali pa' sistema tal-PNR, s settur tal-avjazzjoni u kontroll aħjar tal-attivitajiet terroristiċi terroristiċi fuq l-internet. Iżda fl-istess ħin aħna rridu nkopru l-ġidu kontra l-ISIS, speċjalment fis-Sirja, fl-Iraq u fil-Libja. Grazzi. Grazzi ħafna sur tanak taċċetta mistoqsija tal-karta l-blu ta' Surja Kofċiċ. Iva, naċċetta, jekk joġbok Surja Kofċiċ. Iva, grazzi tal-li ċettaj mistoqsija tal-karta l-blu. Jena nishtin saqsik, jek inti taqbel xmiej li bħet mill-pajizi li fil-fat jinsab situazzjoni perikoluza ħafna hija u għal-pajis tal-Bosnia Herzegovina fejn għandna numru kbir ta' ċittadini ta' reliġjon musulmani illi qed ikunu attakkati u qed jippruvaw ukoll jħadmuhom bħala terroristi. Ma taħsbux li aħna rridu nkunu iktar eh, sensittivi ħalli aħna jkollna iktar aġenzija ta' sigurtà li jkunu attivi fil-Bosnia Herzegovina. Iva jiena wieħed li vera interessat fil-Balkani tal-Punent kontra porter anka għal pajjiż tal-Montenegro konta tinsegu kol dak li kienet jiġri fil-Bosnia Herzegovina mħabba li konċa dawra rapporter. Fos dawn il-pajjiżi tal-ex Jugoslavja, speċjalment fil-Kosova, fil-Albanija, fil-Maċedonija, maċedonja u fil-Bosnia Herzegovina hemm ħafna ċittadini tal-reġjon Musulmani, Musulmana u hemm problema kbira tal radikalizzazzjoni u kważi hemm xi mija minnhom li palissa qegħdin jiġġieldu għal ISIS fl-Iraq u fis-Sirja. Din hija problema serja li stati membri jafu b'din il-problema, nagħtu qed jieħduha bis-serjetà u rridu nagħmlu minn kollox sabiex nippruvaw inwaqfu eh, din dan il-fluss ta' nies li qed ikunu radikalizzati minn dan it-territorju. Din hija tedita s-sigurtà tagħna. Grazzi. Grazzi fissem il-grupp tal-Alde għanna s-Sinjura is-Sinjuranzi Fernando Mauro Maura Barandjaran. Sur President, il-attakki li saru fi 26 ta' ġunju ħalaw iktar minn 60 persuna mejta. Kien hemm ħafna ċittadini Ewropej li kienu massakrati u maqtula fil-bajja fit-Tunes aħna qegħdin naraw li dan kien sinjal ta' mibeda u ta' radikalizzazzjoni li għadna ma rajniex bħalu qabel b'dan il-mod. Aħna qegħdin naraw li nafu li daw ġew jattakkaw bis-saħħa u speċjalment f'pajjiżi Eh, pat-Tunezija li għadin jipruvaw javvanzaw fil-demokrazija iżda għat jirġa jintafa dellikra fuqom u eh, għat jirġaw jintafaw fil stabilta Jina nasib rridu narfu illi situazzjoni fit-tramuntana tal-Afrika għanda tkun priorità tal-politika esterna tagħna. Ta aħna rridu intembu l-embargo rridu naraw illi natu l-importanza illi eh, rrid nistaw natu permezz tal-odda tagħna ħalli bekk aħna nkun nistgħu nkomplu niġġieldu kontra terrorizmu u l-estremizmu fil-tramuntana tal-Afrika u nejnu l Tunezija, l-Alġerija u l-Marok irridu nisimgħu wkoll bosta eh, interpretazzjonijiet dwar dan il-punt fl-aħħar dibattitu li kellna iżda li ma qanijiet aħna nixxina nilħu. X'tip ta' bidla aħna eh, nixxina nagħmlu jekk nibdlu l-politika ekonomika tagħna u natwajnina finanzjar din mhijiex bizzejiet, aħna rridu nkunu iktar attiva fil-attivi fil-ġlida tagħna u mhux biss bil-paroli, rridu aħna naraw illi il-frontiera esterna tagħna tas-sigurtà fl-Afrika ma, eh, ma tkunx medda minn nuqqas ta' stabilta fil-frontieri fil-nofsinhar tal-Ewropa. Ma nistgħux nitilfu il-fiduċja tagħna fit-Tunizija minħabba il dak li qed jiġri hemmhekk fil-fatt qed jiġri wkoll wara l-bib tagħna. Aħna rridu nieħdu azzjoni koll flimkien ħalli naraw li kulħadd jirrispetta s-sigurtà tal-frontieri tagħna. Ma nistgħux nibqgħu nistennew iktar qabel ma nippruvaw eh, ngħinu l dawk il-pajjiżi li qegħdin ifittxu l-għajnuna tagħna. Aperti minn hekk jiena naħseb illi jekk maħniex ħniex nieħdu azzjoni issa, jista' jkun li bħal dejjem aħna ħan nieħdu azzjoni wisq tard. Grazzi ħafna fissem il-gwe NGL għanna l-Cornelia Ernst. Minuta u nofs. Grazzi ħafna l-attakki orribli ta' dan l-aħħar ftit jiemu ftit eh, xur verament impressjonawni jena u laqtuni ħafna. Iżda tant kellna ħafna diskussjonijiet fuq dan is-suġġett, iżda ma tantx biddilna affarijiet ikolli ngħid. Ħin kollu ngħidu li hemm bżonn iktar kontroll, iktar armi, iktar repressjoni, iktar restrizzjoni, iżda ma sarniex għar-riżultati li aħna xtaqna li nilħu. U għal darb'oħra jien ħansaqs il-mistoqsija lura kif nistgħu naraw illi eh, fejn hemm daqshekk appoġġa għal terrorizmu eh, aħna qed nibqgħu naraw illi qegħdin natu nasab sabiex niżviluppaw proċessi demokratiċi. Jiena niftakar meta konna tinżuru l-Iraq u fil-fatt aħna konna qed nippruvaw insaqsu l-mistoqsija tagħna għalfejn fil-fatt l-organizzazzjoni terroristiċi kellhom daqshekk suċċessu. Jiena qatt ma ninsa dak li kien eh, eh, għallilna l-isof. Aħna ma nix bżon l-armi, issa għanna bżon iktar appoċ għajnuna u appoċ li jenata li ċittadini l-poplu. U dinja xaħġa xi ħaġa li aħna ħniex qegħdin nagħmlu ħin kollu nitkellmu fuq il-konsegwenzi u raġunijiet għalfejn iż-żgħażagħ fil fattadin jaraw li għandhom perspettiva u jixtiequ li jissieħbu f'dawn l-organizzazzjoni terroristiċi iżda aħna ma ħanet nagħmlu xej sabiex verament inwaqfu lil dawn iż-żgħażagħ milli jissieħbu f'dawn l-organizzazzjoni terroristiċi aħna rridu naraw eżatt esattament xinu ma djufijiet fil-politika tagħna x'nistgħu nagħmlu realistikament. U naħseb illi sistema tal-PNR mhijiex ħadd mexxina l-qoddim, laqas millimetru ċkejken il-qoddim, ġifiri naħseb illi din hija xi ħaġa li vera ma nġib bżonna, grazzi. Dan Kazar. Grazzi ħafna. Fissem il-grupp EFDDD għanna l-Pol Natel. Sur President, Sur Kommissarju, jiena kont wissejt li l-attak terroristiku li mis mux ħajkun forsi, iżda ħanaraw meta ħajġri u mbagħad 48 sena wara rajna illi fil-fatt kien hemm attak terroristiku fil-belt ta' Grenoble, kien hemm bomba fil-moskeja fil-Kuwait u anke attak fit-Tunezija dawn l-attakki kollha x'għandhom minn komuni. Din hija xi ħaġa il ħanejt li forsi eh, tidher li mhix daqshekk korretta politikament iżda xi ħaġa li tiġborhom kollha flimkien kienet li dawn kollha saru fisem Allah, fisem il-reliġjon, iżda eh, musulmana. Iżda hemm min jgħid li dan m'għandu xejn x'jaqsam ma' l-Iżlam, iżda jien naħseb li dan min qed jgħid hekk hija xi ħaġa perikoluża ħafna jekk nibqgħu ngħidu hekk. Dawn it-terroristi fil-fatt qegħdin jikkommettew, jikkommettu dawn ir-reati u fl-istess edin jikwotaw il-Koran ġifir ma nistawx nejdu li laqas per eżempju l-Inkwizizjoni ma kallax tgħix taqsam mal-Knisja Kattolika. Jekk aħna irridu nsolvu problema tal-Iżlamizmu radikali, aħna irridu nkunu qalbina biżejjed ħalli naraw e, minn fejn ġejjin dawn il-problemi u mhux bis-sedin l-eruq fil-faqar iżda problemi fl-interpretazzjoni ħażina tal-Koran. U naħseb illi aħna fil-punent mhux biss irridu eh, ndawru wiċna n-naħa l-oħra, eh, irridu eh, nieqfu illi nagħlqu għajnejna u dim l-omofobija u problemi oħrajn relatati mal-estremizmu minn flok nibqgħu inbiħu l-armi u żejt U jiena naħseb illi dan U dinja xi ħaġa li qiegħda tiġi speċjalment fil-pajjiżi tal-Arabja Sawdita u Malka tara aħna rridu ninsistu u nisistu fuq il-valuri tagħna u jekk ma nagħmlu xek żgur li ħajkun hemm problema minħabba l-ġida kontra ċ-ċiviltajiet u din il-ġlida din il-gwerra mhix ħassir fid-deżertit fil-vant nofsan, iżda tista' tkun miġġilda fit-toroq tal-bliet Ewropej. Aħna l-Ewropej aħna il-politiċi Ewropej u għanna dmir li verament nipreservaw soċjetà iktar stabli għal dawk li ġejjin warajna u din miex soċjetà fejn fil-fatt id-drittijiet tan-nisa huma inqas minn dawk tal-irġiel, mhuwiex soċjetà laqas fejn in-nies omosessuali qed ikunu persegwitati, il-Kristjani u l-Musulmani tnejn li huma jekk aħna maħniex ħanħidu pożizzjoni stretta aħna ħanaraw li ħarsu lura lejna e, bħala soċjetà li qatat qalba mid-demokrazija u minn flok għażlet illi tappoġġa xi ħaġa inqas toleranti, iktar e, brutali u jiena naħseb illi ma nistgħux nibqgħu nipparlaw biss, irridu nieħdu azzjoni minħabba li għandna dmir aħna għad ċittadini it tagħna u għatfall tfal tagħna. Grazzi. Uh, thank you. Um, uh, on behalf uh, E uh, N IF Group, uh, onorevole Mario Borghezio. Grazie Prego. Presidente, ma voi pensate seriamente... Grazie, a tasbo biex... Intom taħsbu illi fil-fat ħatu prow tiġġildu għallura kontra l-estremizmu b'dan il-mod fil-Konsil aħna mhux qed nitkellmu biss fuq ir-rabta bejn it-terrorizmu u l-immigrazzjoni illegalizda il-President tal-Eurojust issa qiegħed jaraf illi dan it-traffikar tal- Eh, klandestini fil-fat qiegħed jgħin sabiex l-ISIS ikun iktar preżenti fl-Ewropa. L-estremizmu reliġjuż sedin naraw li qiegħed iwassal għal eh, l-Islamizmu eh, estremist. U naħseb illi m'hemmx lok illi nieħdu nimplementaw biss biċċa miżura l emmula aħna irridu nieqfu b'din l-ipokrazija, ma nistawx nibqgħu parlaw biss fuq l-Islamofobija. Jiena kont qed nitkellem ma' bosta nies wara dan l-attakk verament serju. Ħadd ma kellimni fuq l-Islamofobija, din tisema biss hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew. Jien naħseb illi dan il-masokizmu jista' isservi għall-Islam sabiex komplu iferxu dan il-virus. Irridu joħloqu iktar bizza fil-kontinent Ewropew. Aħna mhux biss qed naffaċċaw eh, organizzazzjoni ġihadista gravi ħafna iżda edin jedduna bil-bizza u bekk huma jixtiequ li jimponu il-liġi ta' xarija fl-Ewropa. Grazie onorevole Borghesio.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 lajkabba autoritarja li twassal għal prodott tal-Islam mizmut, nitkellem fuq l-Iraq, il-Libja kif ukoll e, Sirja. Dan huwa mamul minn persuni mod li mod diplomatiku li wasal għal distruzzjoni miblaħnina kontra kontra e, e, forza li aħna ma nix idea nitrattawa tunkunu aggressivi lej reliġjun fejn li ħafna minna ħossu illi il-gwerra jammezz leġittimu tal-komunità Ewropea u illi u kol għalijom il ma jemminx il-mezzi kolla u ma, ma tajbin anki liktar krudili. Mm, Dan u kol maħabba il-għanda zazah minn eruq f'Ewropa li qed tixih kull ma jmur illi qed jippruvaw ifittxu x'imkien ieħor fejn jitfgħu l-eruq tagħhom u qegħdin jippratikaw il-qegħdin din l-ideoloġija il-mexxejja Ewropejja mimiex kollha torrista ma laqas huma huma wkoll kompliċi għal-menu. Euh, merci beaucoup, monsieur. Euh, Grazie ħafna. Issa Roberta Metzula. Grazie, Sur President. L-Ewropa u d-dinja ilhom fid-del tat-terrorizmu għal ċertu tul ta' żmien. Illum qed nitkellmu għaxar snin wara l-attakki terroristiċi mill lar f'Londra, ftit xhur mit-traċedja ta' Charlie Hebdo, ftit ġimgħat mill-attakki fuq il knisja ta' Charleston fl-Istati Uniti, ftit jiem mill attakki fi franza it tuniżija u l kuwait u ftit sigħat mill attakki mill boko haram fin niġerja u għal xabab fil kenja. ejjew nkunu ċari il kondoljanzi mhumiex biżżejjed irridu nagħmlu ħafna ħafna iktar biex jitwaqqaf it terrorizmu kull fejn jiġri. fl istess ġurnata rajna qtil ta' 66 persuna fit tuniżija il kuwait u fi franza dawn inqatlu irrispettivament mit twemmin tagħhom dak li rġajna rajna juri l-ħtieġa li nikkumbattu iżjed it terrorizmu u l estremiżmu. min iwettaq atti terroristiċi ma għandu l-ebda rispett it terrorizmu m'għandux fruntieri m'għandux reliġjon u fejn jintuża r reliġjon dan ikun bi skuża biex jiġi ġustifikat reat faħxi l-attakkanti fit tunezija intrabtu mal istat iżlamiku ejjew inkunu ċari din hija organizzazzjoni mhijiex stat u ma tirrappreżentax lill musulmani hija organizzazzjoni responsabbli mill-imwiet ikkaġunat minn vjolenza bla limitu u bla sens. aħna għandna nuru l-appoġġ tagħna lil dawk li sofrew dawn l-atti kodarti. it tunezija minn bdiet iż żerriegħa tar rebbiegħa qarbija issa hija fi stat ta' emerġenza il libja tibqa' fi stat ta' kaos al shabab u boko haram ikomplu jwettqu attakki kważi kuljum. l-unjoni ewropea teħtieġ tiżgura li jkunu implementati miżuri ta' sigurtà għaċ-ċittadini kollha. huwa żmien li nimxu l quddiem fuq patt tal-unjoni ewropea kontra t terrorizmu patt biex neqirdu l estremismu li jsir u jiġi ġustifikat għal raġunijiet differenti. irridu ntejbu l leġiżlazzjoni tal-unjoni ewropea inkluża il pnr sur president li terrorizmu rridu nieqfulu l-attakki li jsiru m'għandhomx jintimidawna jew inaqqsu r-rieda politika tagħna biex niġġieldu t-terrorizmu għal kuntrarju għandhom isaħħu u għandna nsaħħu d-determinazzjoni tagħna. Grazzi. Nirringrazzjak. Ah, Grazzi. Taċċetta blue card? Mr. Lebreton? Mr. Lebreton. Grazie eżis kollega din karta blu. Intom għettu li meta inti semmejt tentativi fit Tunizija u Franza o koll li rridu niġildu kontra terrorismo, u li konna u naraw kif għan niġildu bisibu ftajim kontra terrorizmu. Imma meta inti semmejt il-PNR, inti għet, mux te proponi xejn konkret, Ġifiri din idejaqni għaliex jiena ma naħsibx eh, li l-PNR jaffeċenza bħala sistema ta' kontroll għal ġita kontra terrorizmu, ma naħsibx jgħu tajjeb bizzejet. Ġifiri inti għandek soluzzjoni for sektor konkreta biex nkun nistgħu niġru kontra terrorizmu? grazzi ta' din il-mistoqsija li jiena ma naqbilx miegħek li l miżuri li jiġu proposti fil-pnr ma jistgħux ikunu forza tajba kontra min qed jgħeddet is-sigurtà tagħna u hemmhekk qed niddiskutu ħafna miżuri li nixtiequ lil dan il parlament ikollna qbil fuqu fil jiem li ġejjin irridu wkoll insaħħu l poteri tal counter terrorism coordinator tal unjoni ewropea irridu nagħtu iżjed poteri lil europol biex naraw kif nistgħu insaħħu l kooperazzjoni bejn l-operazzjonijiet polizjeski bejn il-pajjiżi tagħna. hemm ħafna xi jsir imma għandna bżonn ukoll qbil bejn l-istituzzjonijiet ewropej inkluż f'din. Thank you. Uh, Maintenant, uh, Madame députée Sylvie Guillaume l'isère la tunisie le koweït la somalie en quelques heures la violence terroriste a frappé. Il-terrorizmu, il-Kuwait, il-Somalia, terrorizmu jirqot kollim kien. U il-problema jeli huma simultani, u l-problema tikber kull ma jmur. Din it-tedida u kol hija waħda li fakkarna f'dak li għamlu qabel parati ta' terroristiċi. Aħna rridu nħarsu fuq koll nġildu fuq fuq livell internazzjonali, mhux Ewropew biss u nazzjonali biss. Irridu li kulħadd jagħmel sforz kollettiv. Aħna rridu illi il naraw illi ħarsu lejn il-lat soċjolo-ekoloġiku u rridu naraw il-lat globali. Iħna rridu da hemm ħafna eh, problemi u sfidi fuq livell ġustizzja u ta' sikurtà u ta' pulizija. Iva hemm ħafna li rridu nifokaw fuq ukoll fil-medja ħalli aħna ukoll naraw kif nilħu il-terroristi f'kull roħna ta' dinja li jsabu fihom. Iva, fadla xin fadilna x'naqfu. Iva għandna bżonn li kondi mekanizmu u pakketti ta' miżuri li ma ħafna ħjar biex nġidu kontra ġihadisti ġo u għakil barra me Schengen. Imma ma jistax inkoll nkunu namlu kollox mlatta repressjoni. Aħna irridu wkoll neliminaw l-estremizmu, n-eliminaw l-esklużjoni soċjali, li ma kunx livell ta' edukazzjoni ta' ċertu kwalità, ikun kollha jwaslu għal radikalizzazzjoni. Kommissjoni rat qalet fil-programm tagħha dak li huwa sikurtà l-edukazzjoni, il-partiċipazzjoni ta' żgħażagħ dialogu e, jew kif ukoll impjieg e, għandhom rwol essenzjali biex inkunu nistgħu waqfu radikalizzazzjoni. Eh, merci beaucoup, eh, Madame Dupité. Grazie, signor Deputat. Issu ġemja smarka. Minuta kjoġbok. Fis-26 ta' Lulju kien it-Tunezija rat il-terrur u l-orrur u kienu vittmi ta' dawn l-attakki terroristiċi li kienu innoċenti għawma kienu eh, din jemnu, kienu kienu nis li kienu jemnu, kienu religjuzi, kienu jemmen ma kienx, kienu eh, turisti. Għamma ma nistawx eh, nal għajnejn għal dan il-proċess, għabtanizija dan hija dan dram, dan huwa pajjiż fejn il-bidu tal- Rabbi Arbija bdiet. Il-nis isom edin iktar fraġli mill-li kienu qabel, edin jittilfu turisti, l-waħed mill-iktar importanti, sorsi ta' tħol importanti l-għandhom, Tunizija għanda bżon ġejjini, dak li teħtieġ e, li e, biex kolla għaxix tħares il-qoddim. Imma l-unika ħagġa nistgħu nagħmlu u li nippruvaw niffokaw fuq pjan marzjali li wasal għal kooperazzjoni reġjonevoli. Niġildu kontra stabilità għaliex alternattiva hi li nġildu kontra Libja spiċċaw b'Libja oħra. U jaxa xi ħaġa li dinja nafu li fidejn lajsis di. Eh, mentnaw ma Grazzi. Issa signora Grisbeck għal minuta. Fil bit treddida terrorista rridu nkunu lesti, rridu niprotteġġu ċittadini u rridu namlu prevenzjoni ta' dawn latti terribli li, li kellna esperienza tagħhom. Irridu nkunu rigidi kontra terroristi. Irridu namlu prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, sorveljanza ta' networks illi qed jiġużati minn terroristi <coughs> illi jagħmlu ħafna propaganda u jimpressjonaw iż żaża U dan kif qal il-Ministru tal-Lussemburgu, però rridu ninaqdu flimkien u nagħmlu koordinazzjoni, nagħmlu skambi ta' informazzjoni, rridu nżidu l-iskambi ta' informazzjoni, rridu jkunu obbligatori u namlu ottimizzazzjoni tal-Europol u noħol u PNR Ewropew u u l-SIS uridu niskambjaw id-dejta fuq il-persuni sospetti ta' terrorizmu terrorizmu u dina hija li hija urġenti ħafna. Grazzi, President. Ma ridux inħarsu l-ura il-passat u laqas nifmu minn fejn ġeja situazzjoni biex nifmu illi irridu naraw kif nistaw nbidlu soċjetà tagħna. Anki fi Franza u anki fl-Awstrija kien hemm attak u kien hemm 40 persuna midruba u dana naħsbu li seta ġida mill individu izlamizzat. u naturalment dana jixxokjana dan il-fat li aħna jna najdu snin illi l-Islam fl-Europa miex ħaġa li rridu nibżaw minna ma rridu nġildu kontra taħħa din ir-radikalizzazzjoni islamika qed ikollha pat fuq is-soċjetà u huma din hija kwistjoni ta' biċċiet dejta differenti u għanna massa kbira ta' dejta individuali u jekk aħna nikkonsidraw il-enormi kwantità ta' migranti edin jaqbżu il- il-fences fil-Bulgarija, issa il- il-mira li miss eh, se tkun l-Europa eh, is il-problema ta' terroristi li qed nimportaw attualment din il-problema ħatkun waħda mill-ikbar problemi li għat kenna fl-Europa. Grazzi, grazzi ħafna. Sur Batten, inti tkellimt qabel u mux problema. Il-kollega Paul Nuttall għal ħafna affarijiet illi jiena eh, naqbel maħom perfettament u stajt eh, għatom eh, jien. Il-tedida li jem fil-punent u mux bis fil-punent jgħam il-fundamentalisti islamiċi. Il-terroristi u l-estremisti għandhom ħaġa wahda komuni u għedin jaqraw l-istess ktib li huwa l-Koran. U dana fih eżortazzjoni biex wieħed joqtol il-nies li ma jemnux u irrit joħloq il-terrur fost il-nies li ma jemnux. Et jgħidu il- meċeja tagħna li l-Iżlam hija reliġjon tal-paċi u tal-imħabba. Imma l-problema hija mhux vera dan e, li fil-fatt hija reliġjon li ma fiha l-ebda sens. U l-estremisti u l-fondamentalisti jażlu l-biċċiet li jiridu biex jissodisfaw il- il-volontà li għandhom eh, għal biex joqtlu id-demokraziji tal-punent irridu jagħmlu ċara illi l-estrem eh, il-fondamentalizmu, l-estremizmu mandu lebda post fi soċjetà moderna. Aħna kuljum eh, nintaqgħu mal-Musulmani illi huma moderati. Eh, huma eh, mhumiex problema, irridu nappoġġawhom kontra l-estimisti. E l-ewwel post fejn nirbħu gwerra huwa fil limħuħ eh, tal-rivali tiegħek. U rridu noħolqu kontroll il-ħafna reliġjoni eh, huma jieħdu eh, jihdu l-isem tal-fondatur, il-kristjaneżimu minn Kristu, il-buddizmu minn Budda, eh, eh, il-buddizmu minn Budda, però fl-Islam fil-fatt ma, jajdu li huwa l-kelma tal-alla, ma le fil-fatt miex hija l-kostruzzjoni ta' bnidem ma, il-Mohammedanizmu huwa l-kult ta' Mahomettu u aħna ma nistawx naċċettaw din l-ideoloġija u rridu nħorġu miżuri prattiċi biex nirbħu l-estremisti u napoġaw il-moderati. Jekk wieħed irid jgħix taħt il-liġi xarja, allura jrid imur wieħed minn dawk il-pajjiżi li eh, eh, jimplementawa. Grazzi. Is-Sinjura Deputata Jimenez Besser il-Barrio. Grazie, Presidente. L-ewwel kliem tiegħi huwa lejn il-vittmi. Aħna hemm ħafna fil-parlament mhux biss jisimgħu fit-terrorizmu meta jkun hemm attak. u jinsew kollox wara. Din hija teddida li tantila u issa saret ħaġa gravi ħafna fis-soċjetà tagħna tant li aħna terrorizzata u dan dinja vittorja terroristi dawn joqtlu persuna biex eh, ibezzaw kulħadd iktar. Ma nistawx irridu nieqfu morru iktar lejn Tunizija eh, għax huma iridu eh, jolqtu l-qalba tal-Ewropa u jiena nilqa l-fatt li l-presidenza lussemburgiza tikkonsidra dina bħala priorità il-ġlida kontra terrorizmu. Jiena naħseb illi l-agenda ta' sikurtanda tinkludi anki mekanizmu ta' protezzjoni dan u l-aħjar mod biex niġġieldu kontra dawn irridu tluna u, u innaqsulna drittijiet tagħna dritt tal-ħajja il-soċjetà tagħna bbażata fuq valuri maqsuma mhumiex se mhux se jirtiraw u qudiem dawn il-bombi u eh, u l-esplozjonijiet. Aħna qed niddefendu d-dinjità tal-Ewropej, l-Ewropej qatt ma jirinunċaw għal-libertà tagħhom. U jiena nagħmel talba, nagħmel eh, talba f'din il-awla il-libertà mandiġ tiġi eh, konfuza b'sekurta. Is-sur Dots e, għandu e blue card. Taċċetta? Signora Dodds, grazzi, nishtiq nirringrazzja l-membri, l-membru għal-klim taħħa u specialment għal-ħidma taħħa mal-vitmi ta' terrorizmu. Taqbel maħna li rridu aħna eh, nitkelmu a favur tal-vitmi ta' terrorizmu u nizguraw illi fil-gvernijiet nazjonali jamlu distinzjoni ċara eh, bejn dawk li jamlu eh, terrorist, atti ta' terrorizmu u il-vitmi tagħhom. ċertament, grazzi ħafna tal-mistoqsija tijak naħseb għanna bżonni konna risoluzzjoni, leġislazzjoni fuq id-drittijiet tal-vitmi eh, tal terrorizmu. Iġifiri għanna bżon bil-fors il-inħarsu drittijiet ta' dawn il-nidem. Iġifiri, ma xedinx nitkellmu hawnhekk biss fuq it-terrorizmu Islamiku, hemm ukoll it-terrorizmu pereżempju ta' leta. Iġifiri, hemm bżonn iva li jkun hemm ċarezza u hemm nuqqas ta' ċarezza fl-azzjoni tagħna imma hemm ħafna li ma jaħsbux bħalna u għalhekk għandna bżonn niċċaraw l-affarijiet, għandna bżonn leġislazzjoni biex hekk il-vittmi ta' terrorizmi huma rappresentanti tas soċjetà. Grazzi ħafna. Gracias. Jetzt eh, Herr eh, Josef Waderholzer, eine Minute. Isur eh, Wiederholzer, al minuta. Grazzi, Presidente. Dina hija opportunità biex niftakru l-vittmi innoċenti tal-attakki. Pero jina nibza illi dina miex l-aħħar darba illi se nitkellmu fuq dan is-suġġett. U fil-futur se nitkellmu nerġaw fuq dan. L-għadu illi għanna u dimna u għadu u rridu niġildu għal-ċiviltà tagħna u għal-libertajiet reliġjużi u rridu nirreżistu dan l-għadu b'mezzi effettivi bl-intelligenz u b'determinazzjoni tagħna u b'mod proattiv. Irridu nagħmluhom ħajjithom diffiċli, irridu nidħlu fil-biotopi tagħhom, irridu uh, nelbuhom u rridu nizguraw illi n-nis ma jaqawx fin-nasbi tagħhom. Irridu nirbħuha din il-battalja. Isur Hop għal minuta. President, jina naqbel ma dak li għalu fuq l-attakki ta' Tunizija u dana jorina kemm aħna vulnerabli kontra għadu li għandu idea fissa ta' terrorizmu. E, Franza, Renju Unitu, Tunizija, l-attakki li saru dan aħar juru li aħna vulnerabli kullimkien. E, Hija e, realtà, l-Unjoni Ewropea ma tistax ta' opera ġo vakum. E, aħna għanna dan it-teddit kullimkien irridu nikoperaw fl-Europa, però rridu nikoperaw anke ma' pajjiżi terzi u għanna bżon anki ta' strategija effettiva biex niġildu kontra radikalizzazzjoni u niskambjaw l-informazzjoni. It-Tunizija ma tistax tirrispondi għal din it-tedida waħda għanda bżon lajnuna taħana għanna bżon ta' strategija globali u maquda biex nġildu kontra terrorizmu u kontra l-ISIS. Grazzi ħafna, jgħajt il-Presidenz, Issa nisimaw minnant Grazie ħafna, President. Il-ġida kontra terrorizmu eh, islamiku se jkun tas xow xempju tal-seklu tagħna. Jidispeċina ħafna najtek, imma aħna obbligati illi niġġieldu kontra eh, dak li jgħidu ma li huma leġittimi għax l-effetti se jkunu importanti eh, jista' jkun ġlieda ġudizzjarji jew tal-pulizija. L-azzjoni tagħna hija tkun waħda definita u aħna ma nix iktar frontieri bil din eh, din neħxu fi dinja globalizzata u għalek iċ-ċittadini tagħna jixtiequ jkunu ħilsa. Sur Kommissarju, aħna il-mexxejja u għalhekk għandna bżonn nżommu sot u aħna bħala Ewropej aħna għandna aġenda ta' sigurità li għandna bżonna. Ma għandix possibilità oħra kif nikkonsolidaw id-demokrazija fl-Ewropa. Is-sitwazzjoni attwali dik strateġika L-alleanzi ma' mexxejja mhux dejjem huma demokratiċi sigurament ma jfissirx li kunnu eh, nkunu effettivi fuq meda qasira ta' żmien imma kantkom l-appoġġ tagħna xi vitali kruċjali lina l-koll. Grazzi. Muchos gracias. Grazzi ħafna. Is-Sinjura e, Matera. Grazzi President. La dutana ma nistawx eh, nindividwaw isipruħu kull imkien eh, mandux post preċis eh, u aparti mir rutin tana jista jolqot fabriki eh, jista jiġi l-bahar ħdej il-bahar mhuwiex faċli niddefendu. L-għadu tana qed defendi kunċett il-fat illi il-reliġjun hija l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja u kull min ma jemminx irrit jiġi kastigat. E, dawn l-attakki fil-Franċa, Tunizija, Somalia, Kuwait, dawn jekk kienux koordinati u le mhux importanti, it-teddit qed jizdit u rridu assolutament niġu flimkien u ninaqdu biex namlu strategija urġenti. Mhuwiex faċli jina nifhem da, però għandi l-impressjoni illi meta wieħed jiprova jiġġieled kontra l-istrateġija tal-ġihad, nitħawdu f'diskussjonijiet politiċi komplikati. Il-ġlida kontra ir-radikalizzazzjoni, il ġlida kontra il radikalizzazzjoni il propaganda il problema il, il, il tal-finanzjament ta' terrur, irridu nitkelmu iktar spess u fl-imkien irridu nfittxu nsibu risposti konkreti. Is-sur Adolfo Berez Esquivel Nobel Prize għali li l-unika speranza biex nġildu kontra terrorizmu hija billi nosservaw ir-regoli ta' demokrazija. Iridu nimportaw il demokrazija f'dawn il pajizi Grazzi. Issa, sur Daniele Viotti għal zewċ minuti. Grazzi, President, l-Unjoni Ewropea ġiet formata biex tkun forza ta' paċi u biex tiġiret kontra il-terrur, il-distruzzjoni eh, fil-frontiera taħħa ġo territorju taħħa u barra. Eh, dawn l-attakki edin jimminaw il-kozjoni taħħa. Dawn jiddependu anki mill-istati membri u u mill-politika barranija tagħhom. Id-dmir tagħna huwa li nagħmlu azzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Irridu nottimizzaw l-ispejjeż għas sikurezza għall-kooperazzjoni għall-iskambju ta' informazzjoni, irridu nimplementaw koeżjoni soċjali u rridu niġġieldu kontra il-mibeda. Il-mibeda li toħloq dawn id-drammi li rajna fi Franza, fi Tunizija, fil-Kuwait u fi nigeria <clears throat> L-Unjoni Ewropea għandha toħroġ mill-idea li għandha tissorvelja u tikkastiga. Aħna irridu l-ewwel net nirrispettaw l-libertajiet fondamentali tal-irġiel tan-nisa tal-pajjiżi oħrajn anki barra mill-Unjoni Ewropea. Mbagħad irid ikollna e, ċar il-kunċett illi s-sikurtà u demokrazija huma żewġ affarijiet differenti. Huwa Eh, iridu nitolbu l-Parlament biex jappoġġa kemm jista' jkun il-Kummissarju Mogherini, il-rappreżentant Oli u eh, specialment eh, billi natu risposta lajka li l-unika mm, l-uniku mod biex nġildu kontra il-terrorizmu. Grazzi sul Viotti issa e sur Piotrowski al minuta. Grazzi, President, signori. U borrur li aħna rajna dawn l-attakki terroristi. Il-kapiet eh, tal-ISIS ammettew li għamlu dawn il-attakki u għallu li l-Qaida kienet dajfa wis. Et eh, għatlu eh, anki turisti Tunizija 40 u anki Franza fejn il-vitmi et jaqtawlom rasum u koll. L-Unjoni Ewropea miex qed tagħti risposta qawwija biżejjed u dan huwa riżultat tal-politika eh, u li bija aħna man ma nappoġġawx l-Istati Uniti tal-Amerika eh, fil-ġlida kontra terrorizmu tagħhom. Eh, irridu e, imbdiet e, e, kaċċa l-istregi e, kontra l-Islam, però l-Unjoni Ewropea ma naqdeċ din irridu namlu bidla f'din il-politika biex nkunu nistaw niġildu kontra terrorizmu għal beneficju ta' ċittadini Ewropej. Issa nisimaw menanti sur Viktor Bostinaru għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Jiena napprezza ħafna l-fat l isforz tiegħek biex titkellem il rumen L-evoluzzjoni tal-fenomenu terrorista f'dawn l-aħħar 15 sena kien hemm bidliet kbar kemm fl-istruttura ta' organizzazzjoni kif ukoll fl-anijiet. flanijiet. fl anijiet u anki fuq il-metodu ta' azzjoni u propaganda. L-an principali ta' dawn il-terroristi kolla u għali nimminaw il-valuri demokratiċi u l-istruttura ta' società. L-attività terroristika hija eh, teddida komuni, orizzontali, transkonfinali u dejjem iktar mill-bidu tal-2015 globalment rajna 138 attentat terrorista u sitta minnhom f'Lulju fost daw terroristi mhux hemm biss dawk li nafu bjom Bokaram, ISIS, al-Shabab jew ċelluli terroristiċi talibani, ma anki dawk il-lone wolves Eh, eh, Narawhom eh, f'ħafna postijiet fis-Somalja, fil-Kuwait, fil-Nigeria u dawn mhux biss fejn hemm ħafna nies huma splodew ben bombi imma anki f'postijiet fejn hemm sikurezza minima u anki kontra l-pulizija biex jistabilizzaw, bi destabilizzaw reġuni, l-istati, u anki biex inaqsu il-fiduċa tal-komunitajiet internazjonali uh, eh, fuq il-kapacità tal-istati li kontrollaw. Però din il-teddida ma tiqafx uh, fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea għax rajna illi hemm l-attenta kien hemm attentati anki fi Franza u fl awstria U importanti għal daqstant noħol u sinerġiji Eh, fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea biex nkun nistgħu naffaċċaw dawn it-teddidiet u rridu nagħmlu anke implementazzjoni effettiva ta', ta ġlida kontra terrorizmu skont dak li hemm miktub fit-trattat ta' sigurtà tal-Unjoni. Kif hemm miktub fil-Kunsill ta' Frar u anki ta' Ġunju jina napoġġa daqstant l-attività tal rappresentantollu illi għall-2016 jisej se prezenta strategija għall-Unjoni fl-2016. Issa, Isur Kan. Grazie, President. Is-sikurta fl-Europa u barra minna qed jiġu sfidati dawn l-attakki reċenti jitolbu l-attenzjoni tagħna sħiħa Għal darboħra qed naraw li terroristi m'għandhom l-ebda pjetà ma jiddiskriminawx huma banditi moderni illi joqtlu kemm musulmani kif ukoll mhux musulmani f'dawn l-aħħar ġimgħat il-turisti fit-Tunizija, soldati eġizzjani fis-Sinaj, eh, tal-bas fi Karaċi u fil-Kuwait u anki għataw ras il-vittmi fi Franza. Il dawn il-numri mumiex bi statistika ma edin juruna illi il-ġlida kontra l-Europa da ma waqfitx. Anki eh, aħbar tajba illi d-dinja musulmana għattiħu pozizjoni kontra l-estremizmu Eh, fl-isem l-injam. L-Unjoni Ewropea għandu jappoġġa l-isforzi tal-gvernijiet eh, imsieħba kif ukoll ta' ċittadini. Però is-soluzzjoni fi żmien twil jiddependi mill-soluzzjoni tal eru tal-problemi. Eh, L-Unjoni Ewropea trid tirbaħa il-ġlida kontra terrorizmu hawnhekk fl-Ewropa Eh, il-pubblika, l-opinjoni pubblika tajt li 46% tal-Renju Unit eh, jaħsbu illi eh, mandomx valuri il-musulmani mandomx valuri, ma dan mhuwiex vera, hemm bżonn kooperazzjoni irridu naħdmu fil-komunitajiet u naħdmu lejn l-integrazzjoni u nizguraw illi il-benestri tal-Ewropej kollha ikunu uh, rispettati. Grazzi. Is-surkan taċċetta karta bluminant is-surkarski. Propis, please. Grazie President. E Il-mistoqsija tiegħi tirrigwarda iż-żieda fl-immigrazzjoni mill eh, eh, nofsinhar tal-Mediterran lejn l ewropa lejn komplement tal ewropa Inti ma taħsibx li din l-immigrazzjoni għandha tkun limitata biex il-teddida eh, terrorista ma tiġix trasferita fl ewropa jien naħseb li l-ħajar risposta għal din il-problema miex aħna irridu nħarsu lejn l-eruq, il-kawza li hemm fl-eruq, għaliex hemm ħafna nies li jittilqu minn pajjiżhom, is-soċjetà, l-familja, huma obbligati jitilqu rridu noħolqu iktar stabilità, iktar ugwaljanza fid-dinja. Billi nsolvu dawn il-problemi biss inkunu nistgħu nafaċċaw il-problema, mhux billi nattakaw ir-rifuġati. Mr. Kandi accept next bukat. Għandek blue card oħra, taċċetta? L-Onorevoli Vinberg. Iva, jekk joġbok Onorevoli Vinberg. Grazzi, President. Mżon namlu xaħġa mżon naġixxu u għaminnu imma konkretament li mumma il-proposti biex inwafqu da kollu illi qed jiġi pereżempju fl-Svezja, pajjiżi fejn aħna għanna ġellida barranin fejn qed natu ix-xogħol qed nipprovaw illi ikonna reintegrazzjoni tagħhom għaliex ma ngħinux dawn in-nies mhux suppost inneħħu nazzjonalità tagħhom biex hekk ma jiġux iktar fl-Ewropa u nwaffquhom. Time for your answer, please. Answer is straightforward. Tweġiba hija sempliċi. Dawk li wet u reati irridu jpattu għalih dawk li huma innoċenti m'għandhomx jiġu kastigati, bekk irridu naċċertaw li jkollna linji ta' politika b'saħħithom biex naċċertaw li dawk li wettqu dawn ir-reati mm, ikonu kastigati zdardu naraw illi dawk illi huma ħaddiema sinċiri jingħataw drittijiet indaqs u opportunitajiet biex ikomplu fil-ħidma tagħhom. Grazzi. L-Onorevoli Fontolis. Grazie ħafna, President. Sfortunatament, l-Europa dan l-axħar qed tara mewġa ta' attakki terroristiċi li xirin ta' nies tilfu ħajjithom. U it-terroristi tal-kalifat islamista edin jidġildu kontrina u l aħna rridu l tweġiba inkella se jkonna proliferazzjoni ta' tali attakki fil-ġejjieni. Ċertament, il-Golden Dawn ħadu azzjoni kontra terrorizmu u tikonna tweġiba għal dawn il-attakki barbari. Nistaw nitkellmu dwar rabja, nistaw kol anki dwar il-loġieħ. Jorgos, tifel tijaj u l-ħbib tijaw, kienu terroristi ta' xelluk illi qatlu fil-fatt it-tifel tiegħi dawn it-terroristi. U allura irti konna jum kontra terrorizmu, jum Ewropew kontra terrorizmu. Nittama illi il-Parlament ikollu l-istess sentiment l-attakki terroristi ikunu fejn ikunu ma nix ikunu selettivi. Fil-kas t tifel tiegħi li semmejt kien hemm eh, ukoll intriċċi politiċi wara l-attakk. Pero aħna ħjar mit-terroristi, aħna u kol edin neħbew wara l-azzjoni tagħna, grazzi. Naddu issa għal catch the eye. Uh, most kapisċelo Asoni Kinga Golm. Onorevoli Kinga Kjoġbok. Grazzi, President. hija responsabilta tagħna dmir tagħna li nħarsu il-persuni madwar id-dinja. L-attakki li rajna dan l-aħħar huma tal u huma ta' veru, iżda anke huma tal biza fis-simboliżmu tagħhom. Dawna juruna li aħna nistgħu nkunu vittmi kullum kien Mem lebda spiegazzjoni għal tali attakki u rridu nwaqfu tali avvenimenti. Irridu nkoperaw u nġildu fl-imkien kif semma il-Kummissarju. Irridu niġbru l-lodot kollha d-dispozzjoni tagħna kif ukoll infurzar tal-liġi formata aġenziji u rridu nipprevjenu radikalizzazzjoni ta' zazax tagħna fis-soċjetajiet tagħna. Xtaqt nirreferi għal vittmi innoċenti li tiġu persegwitati minħabba twemmin tagħhom. Qed nirreferi għal Kristjani ħafna drabi tfal nisa li qed ibatu minħabba eh, l-ISIS u l-kudelta tagħha. Min barra t-telf ta' ħajja umana, irridu nirreferu u kol għal monumenti ta' eluf ta' snin li nqerdu għal kollox. L-umanità kollha titlef meta nitilfu dawn it-teżori. Grazzi. L-Onorevoli Sozolika, grazzi President. Minħabba l-attakki terroristiċi, id-dinja u l-Ewropa għanda qoddima periklu serju. Jina nemmen illi din it-teddida globali trid tiġi drizzata b'mod globali u fuq livell Ewropew irridu nieħdu il-miżuri kollha meħtieġa biex inżommu s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna u jkollna appoġġ u nagħtu għal tweġiba transkonfinali għal din it-teddida. It-terroristi jridu jdajfu s-soċjetajiet tagħna kif ukoll il-mod kif ngħixu. Dan huwa attakk dirett fuq il-valuri ewlenin tal-Ewropa, id-demokrazija stat tad dritt, rispett ta' drittijiet fundamentali taċ ċittadini. Laqda fid-diversità. Teddida u kol għall-istabilità, is-slim u l-prosperità li l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea tagħti u għat tipprova tagħti ċittadini tagħha. Jina tassaw nemmen li l-prevenzjoni u l-ġdida ta' terrorizmu irrit jara illi konna sigurta, drittijiet umani u l-inforzar tal-liġi ikunu elementi komplementari u anki l-politika barranija u ta' Ewropea trid ukoll tindirizza dawn it-tip ta' teddidijiet terroristiċi u l-kawżi tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tomasic. tunis u kuwaitu jasan su znak da je nekoć vanjska prijetnja europi danas definitivno postala unutarnja. teroristi su vrlo učinkoviti u korištenju naših slabosti i mlakog pristupa prema islamskim ekstremistima koji su u europu uvezeni ali i onima koji su na našem aħna rajna attakki f'dawn l-aħħar ġimgħat. U ġew introdotti xi miżuri iżda Irridu narfu li dawn huma persuni illi huma mrobbija biex jobodu lill ewropa u l-valuri Ewropej. Jiena naħseb illi <coughs> hawnhekk qegħdin nibżaw issa li tassew inħadnu l valur Kristjani tagħna u naħa l-oħra irridu eh, donnom eh, jitfaw identità oħra fuqna. Aħna minn naħa tagħna għandna nożżu l-valuri tagħna u l-prinċipji tagħna. Irridu nagħmlu ċara illi dawk illi jinġabru flimkien biex jattakkaw l-oħrajn m'għandhomx id-drittijiet fil-Unjoni Ewropea u bekk issa qegħdin situazzjoni fejn eh, ma jistgħux imorru lura. Aziz, Komissarju, Aziz, kollegi apparti il-frontieri Ewropej u lilin id-dinja arbija għandha qudiema ħafna konflitti. Pajjiżi sħas sħaħ qed jebu mis-Sirja, mill-Libja aħna kollha vittmi tat terroristi. Aħna il-miri nkunu Musulmani insara li ma jkunu. E, terrorizmu l-iktar teddida kbira għas sigurtà tagħna. Għandna bżonn nimmobilizzaw ir-risorsi kollha tagħna biex nerġgħu ikollu stabilità madwar id-dinja Għanna bżon nilqaw dawn l-sfidi li għanna dimna. Għanna bżon namlu dak li nistaw biex nġildu kontra terrorizmu. Ma nistawx però nizolaw ruħna, anzi bil-kontra għanna bżon niprofaw illi konna iktar demokrazija biex hekk ikonna uh, aħjar multikulturali. U politiki u madha, kirux Kastaldo. Grazzi. L-Onorevoli Castaldo. Grazzi, President. Daw l-attakki traġiċi ta' dan l-aħħar f'pajjiżi differenti irridu jġaluna nirreflettu. Il-terrorizmu kważi kull sessjoni plenarja nitkellmu dwarha u allura irridu dejjem naraw x'nistgħu nagħmlu. Minnaħa nistgħu ninalqu fina nfusna u nilludu ruħna li nistaw nigarantixxu s-sigurtà tagħna billi nonfqu aktar fl-armi, fl-intelligence u s-sigurtà ċertament dan jista' jgħin. Iżda nibża li nispiċċaw bħal dak it-tifel li jrid ibattal il-baħar sempliċement eh, oġġet żgħir u allura rridu nkomplu anki fit-tama tagħna illi d-dinja rbija wkoll issib soluzzjoni, però ukoll irridu mbagħtu l-konsekwenzi ta' din il-ħaġa mbagħad. Iżda mbagħad nistgħu nieħdu azzjoni diretta u naraw illi eh, l-Islam moderat fl-Ewropa u fid-dinja jsir għalejha tagħna L-uniku illi jrid tassew jizola il-terrorizmu dana jista' jsir biss billi ikunem hemm partiċipazzjoni sħiħa fid-dinja politika. Bekk irridu nejnu dawn il-gvernijiet biex jiġġieldu kontra il-problema tal-faqar għaliex dan huwa il-tassew il-post fejn it-terrorizmu qiegħed jirbaħ. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Avramopoulos. Parlament. Onorevoli membri tal-Parlament, xtaqt nibda billi nirringrazzjakom u nirringrazzjakom il-koll tal-li tajtun illum l-opportunità biex nagħti reazzjoni għall attakki ta' dan l-aħħar u nippreżentaw it weġiba tagħna għat teddidit li qegħdin jaslunna minħabba terrorizmu. Għal ħafna żmien għandna dan din il-kwistjoni dimna kwistjoni għaċ-ċittadini tagħna. U jiena tassew grat illi intom poġġejtu dan il-punt fuq l-agenda tal-plenarja ta' din il-ġimgħa. Dawn l-aħħar sitt xhur din il-Kummissjoni irnexxi tressa l qudiem u timplementa wkoll grupp ta' azzjonijiet konkreti biex bekk tiġġieled din it-teddida. Irridu ninaqdu flimkien biex naċċertaw illi ikun hemm implementazzjoni sħiħa u kontinwa tal-proposti tagħna billi nirrispettaw istat ta' dritt kif ukoll drittijiet fundamentali. Jiena ħadd nota tal-opinjonijiet tagħkom u wħud minnkom semmew il-Balkani tal-Punent. Xtaqt naċċertakom illi ċerti dawn il-kwistjoniet ta' sigurtà l-Balkani tal-Punent huma imsieħba ewlenin. L-istabilità f'dan ir-reġjun hija xi ħaġa kruċjali. Aħna nimplementaw azzjonijiet immirati mal balkaniet tal-Punent dwar radikalizzazzjoni, armi tan-nar, kooperazzjoni mal-Europol. U ħafna foskom iffokaw kif jiġri ta' spiss fuq it-Tunezija. U fil-bidu jiena semmejt Tunisija wkoll, Tunisija kol, għaliex huma msieħba tagħna. U fil-qafas tal revizjoni tal-EMP, il-politika tal-viċinat, aħna sejri nizviluppaw, u nkomplu niżviluppaw linji ta' politika mirati brabta ma' dan il-pajjiżi ġifieri t-Tunezija. Edin naħdmu flimkien mas Sinjura Mogherini u l-Komissarju Hahn u diġa bdejna nwaslu il-riżultati tagħna. Jiena ċert illi se tisimgħu aktar dwar dan fid-dibattitu li jmiss. Stat u kol intenni l-impens tiegħi biex naħdem fl-imkien mal-Parlament Ewropew u wkoll mal-Kunsil dwar din il-kwistjoni. Jiena tassew niddependi fuq l appoġġ tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna. Fisem il-Konsil, Issu Schmidt. Eh, Monsieur le député. Eh, Signor Onorevoli Deputati, aħna naqblu l-kol illi situazzjoni titlob l-urġenza. Għanna bżon intensifikaw il-kooperazzjoni ta' bejnietna fl-oqsma differenti u tassow nieħdu dawk il-mżuri neċessarji li jkunu ta' repressjoni minn banda waħda u l-banda l-oħra ta' prevenzjoni għanna bżon ta' approċ sistematiku, approċ koordinat, imma nishtiq najt u kol illi ma rridux nidħlu fil-stigmatizmu, fil-eksklużjoni fuq il-ġenofobija, għax jekle aħna biss se namlu noġbu li terroristi. Għanna bżon inkomplu nappoġġaw il-pajjiżi terzi fejn aħna diġa impenjajna ruħna magħhom fil ġita kontra terrorizmu permezz ta' pjanijiet ta' azzjoni koordinati anki fuq livelli differenti kif għadu kemm qal il-Kummissarju se jkollkom dibattitu fuq il-politika tal-viċinat il-Kummissarju ħanadu kemm wasal pajjiżi bħal Tunizija li huma vulnerabbli ħafna u hemm bżonn nappoġġawhom mod attiv. L-unità il li hija responsabbli għall-internet u kif ukoll iċ-Ċentru Ewropew tal-ġida kontra terrorizmu huma wkoll għodot utli ħafna għandna bżonn niżviluppawhom iktar. Permettuli nerġa' nitkellem f'dan il-punt qabel ma nagħlaq għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex ikollna qbil eh, mm, eh, fuq il-PNR fil-presidenza tagħna. Hemm bżonn tkunu taf li l-presidenza tixtieq taħdem fuq dawn il-files suġġetti delikati ħafna mill-qrib ħafna mal-Parlament u aħna ovjament nafdaw fil-kooperazzjoni attiva ta'kom. Grazzi. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της... Grazie, issa imis dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Reprezentantoli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u